pass importanti sabiex niġildu tibdil fil-klima, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi kommissarju. U saf l-axħar ħan itkellem bl-Ungaris. Għanna mozzjoni għal rizoluzzjoni wahda li irċevejna biex nalqu d-dibattitu u għalek issa nala id-dibattitu u l-votazzjoni ser isseħ nar ħamis fil-nofsenar. Grazzi u l-lejla tajba.